l-istorja, speċjalment minn dawn il-fatti tal-istorja tant koroħ. Mill-riżoluzzjoni ta' sena l-oħra, il-reġims totalitarji li rajna f'dan l-aħħar mit-sena verament jibqaw kapitlu ikra fil-istorija tal-kontinent tagħna tini gwerra dinija ġabet sofferenzi f'qatt ma rajna bħalhom għal nies u anki għal militari kien hemm vittmi eh, ħafna u ħafna nies ġew torturati, deportati, maqtula il-gwerer li ġabu dizastru fl-Europa għanna niftakru għom biex għatma nerġaw namlu għom. Għalek dejjem irridu għanna nsaxħu l-prinċipji, l-valuri tagħna e dawk li mibnija fuqhom l-Unjoni Ewropea, dinjeta, demokrazija, libertà, l-igwaljanza, l-istat ta' dritt u rispetta dritt tal-bniedem il-ħafna mill-ġenerazzjoni żgħar fl-Ewropa qatt ma kellhom isofru minn reġim totalitarji imma e, ir-riski e, huwa ir-riski huwa li dawn il-prinċipji qishom xi ħaġa ovvja for granted għalina. Rridu niffaċċjaw ukoll l-isfidi tad-dinja tal-lum il-valuri komuni li ehm, ġabna l dan iż-żmien tant twil, anzi l-itwal żmien ta' paċi fil-Ewropa, irridu verament aħna neħdu ħsiebu. L-esperjenzi ta' żewġ gwerer dinji ehm, għalmuna li hemm bżonn ikonna spazju komuni fejn nistgħu ngħixu, naħdmu, nistudjaw il-ġenerazzjoni waħda wara l-oħra bnejna tolleranza l-inklusività. Imma minkejja dawn l-iżviluppi l-Ewropa rat il- fil-disajnijiet gwerrer u konflitti qed nitkellem hawnhekk nalludi għal pajjiżi eh, l-esperjenza li għadha għadna nħossuwa, għadha friska Imma din hija raġuni oħra għaliex għandna nirrispettaw il-paċi sigurta li l-proġett tal-Unjoni Ewropea ġab il-kontinent tagħna u għaliex aħna rridu nkomplu nippromovu il-kisbit tagħha li lin mill fruntieri tagħna. Illum is-soċjetajiet tagħna qegħdin jiffaċċjaw il-xenofobja, il-nazzjonaliżmu, il-populiżmu, eh, informazzjoni ħażina, radikalizzazzjoni ma ftit mill-eżempji. Dawn ma nistgħux inselvuhom minn soluzzjonijiet ta' malajr. L-Unjoni trid toqgħod attenta tkun lesta tiġġieled kontra l-propaganda li jipprovdu soluzzjonijiet ta' malajr. Dawn il-wedi qatt ma nistgħu naslu għalihom, imma wkoll jiddiskreditaw l-istituzzjonijiet tagħna u l-awtoritajiet iġibu asma fil-soċjetà u jgħidu hemm aħna u intom magħhom ħbieb u edowa. Jimminaw ukoll il-dibattitu, il-radikalizzazzjoni u il-populizmu. rridu aħna il-razzizmu, l-xenofobija naraw li għom. nixtieq ngħid u li s-soċjetajiet tagħna jridu jiftakru l-istorja tagħhom sabiex ikunu jistgħu jitalmu mill-passat ma jirrepetux l iżbalji li forsi setaw kienu wkoll responsabbli għalihom huma. Grazzi. Grazzi għall-Kunsill issa għall-Kummissjoni is-Sinjura Jurova. President, onorevoli membri, grazzi għal dan id-dibattitu l-istorja kollettiva tagħna u kif nikkommemorawha, kif aħna niftakruha huwa affarijiet importanti għal preżent u anki għal ġejjieni tal-Ewropa. Il-kwotazzjoni famuża tgħid li kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu imma mhux għal fatti tiegħu. Ir-rwol tal-Kummissjoni hija li titkellem fuq il-fatti. Il-Kummissjoni Ewropea ma tilqa blebda mod dawk il-affarijiet li jiddiskreditaw Eh, ċertu eh, il-fatti tal-istorja kif qed jiġri wkoll eh, qed nisimgħu li l-Polonja kienet responsabbli jew l-poplu Pollak kien responsabbli għal ċertu affarijiet li ġaru fit-tieni gwerra dinjija. L-Unjoni Ewropea imbniet mill-irda tal-Olokawst u anki tal-tieni gwerra dinjija. Dawn huma il-memorji li bnow il-proġett Ewropa u r-responsabilità tagħna l-ġejjieni. Dawn il-fatti li ma nistawx aħna nqodu niddiskutuhom. Il-pat bejn Hitler u Stalin li firmaw il-Ministri tal-Affarijiet barranin eh, Molotov u fit-23 ta' wissu tal-1939 il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja u tal-Unjoni Sovjetika bdow dak li ġara minn eh, ġermanja nazista fl-ewwel ta' Settembru 1939 u anki 17 ta' Settembru meta mbagħad waslu truppi sovjetiċi. Dawn kienu l-bidu din dat bidu t-tieni gwerra dinjija u dawn huma l-fatti. Aħna hemm rridu niftakru l-okkupazzjoni tal-pajjiżi tal-Baltiku minnajr il-trattat li kien eh, qasam il-kontinent ta' dawn ir reġim sta' barra minnaw rridu wkoll ninfakru l krudeltajiet li għamlu żewġ reġims anki il-ġenoċidju organizzat l-Holocaust li kienet responsabli l-Ġermania nazista li tant kienem vitmi ta' tal tal-lut u anki popolazzjonijiet par Roma. Iva, il-soldati sovjetiċi fl-axħar meta dawn it-tnej saru edowa kellhom responsabilta kbira kienu is-sovjetiċi li eh, eh, imbuttaw il-militari, il-soldati tal-Ġermanja eh, wara li kienu sofraw ħafna in-nies il-poplu tal-Unjoni Sovjetika. Dawn kellhom ruol importanti ħafna lax fil famil fil-Polonja fawxi Birkenhaw kienu huma li waslu il-liberaw il-nies li kien baqaf dawn il-kampijiet fis-27 ta' jannar nagħmlu kommemorazzjoni ta' dan. Anki wara il-tieni gwerra dinija ħafna nies minn dan ir-reġjun baqgħu isofru eh, mill-reġims komunisti ħafna drabi dawn kienu qed jiggvernaw kontra l rieda tal-popolazzjoni lokali. L-Unjoni Ewropea qalet li 23 ta' awissu tkun il-ġurnata fejn nikkommemoraw il-miljuni li kienu sofrow minn dawn ir-reġims. Il kummissjoni se tkompli tikkontribwixxi responsabiltajiet tagħhom għal memorja tal-rejati li twettqu mill-reġims fl-Ewropa u tinkoraġixxi l-istati membri biex ukoll josservaw din il-ġurnata anki skont ġifiri l-istorja tagħhom. U għadmir tagħna li aħna dawk il-miljuni li sofrow nikkommemorawhom, nżommu l-memorja tagħhom ħajja. U aħna u kol nistudjaw ir-regoli il-mlaġir u kol ta' reġim totalitarji, specialment għax illum. 81 sena wara din il-kapitlu tan tikra tal-istorja tal-Ewropa, il-valuri tagħna komuni ta' demokrazija, l-istat ta' dritt u dinjeta qed jiġu sfidati mill-estremisti minn retorika wkoll diviziva u l-aġir diviziv. Irridu nirrikonoxxu dawn il-fatti biex biex nifmu l-istorja tagħna, nibnu ġejjieni aħjar il-ħolma tal-Unjoni Ewropea ħadet forma tagħha eżatt wara t-tieni gwerra u bniet kien il-qafas biex ikonna l-paċi dejjima fl-Ewropa. Għalhekk fuq dawn l-affarijiet hemm bżonn li l-Ewropa tkun ċara li jkun hemm fatti storiċi li jiġi nqarqu bihom hija sfida oħra s-soċjetajiet tagħna rridu aħna nikkumbattuhom. Ġifiri il-fatt li jkun hemm informazzjoni falsa hija xi ħaġa li rridu nopponu u ma naċċettawix u jiena se naħdem bisħieħ fil-mandat tiegħi biex nsaħħu demokrazija biex verament inkunu ħilsa minn dan it-tip ta' deddit. Onorevoli membri, sinjuri, jiena nistenna bil-ħerqa dan id-dibattitu. Grazzi ħafna.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 ser tiċċelebra il-75 anniversarju mit-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija. Il-Kremlin jixtieq jgħid illi kienet rebħa tiegħu, però hemm problema ir-realtà hi li fil-1993, anzi 39, eh, Stalin għamel patt ma' Hitler sabiex jattakka l-Polonja, l-Ewropa tal-punent u l-Ingilterra waħida ġġieldet din l-aggressjoni fil-fatt minn settembru ta' 39 għal 41 Stalin kien għalleja ta' Hitler għalhekk l-Unjoni Sovjetika hija responsabbli wkoll għat-tieni gwerra dinjija u ħadd ma jista' jħassar dan il-fatt lanqas it-tentattivi ta' Putin sabiex jeqred dawn il-fatti storiċi. Ovvjament l-eroj tal- l-eroj russi u s-sagrifiċi tan-nies ma jistawx l anqas Irridu niftakru dan kollu dejjem. Grazzi ħafna. Issa il-kalim li mis l-Onorevoli Gejer. Fisem l-SND. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Nishtiq inkomplu ma xi ħaġa illi qalet is-Sinjura Jurova ħadd mu intitola tal-fatti tiegħu importanti li fid-dawl ta' dak li smajna nenfasizzaw dan il-punt. Nixtieq nfakru għalfejn qegħdin hawnhekk. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea bdiet iż-żerrija tal-Unjoni Ewropea fil-fatt kienet it-trattat li essenzjalment kien stabil l-istabiliment tal-żona tal-azzar u l-faham. Dan it-trattat kien il-konvinzjoni li l il pajjiżi jistgħu jikkoperaw flimkien u jippromovu l-paċi dan il-modell kien ta' suċċess. Illum il-ġurnata ma nitkellmux biss dwar l-azzar u l-faham, nitkellmu dwar ħafna iktar affarijiet jekk irridu waqfu n nies milli joħolqu l-fatti tagħhom, illa mela rridu li ikun hemm il-liberaliżmu tal-medja il-ġurnalisti ma jinqatlux ma jiġux medda irridu nitkellmu kontra t teddit fuq il-libertà tal-espressjoni. Importanti illi nipproteġu lil nafusna kontra dawn il-perikli. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gurens mill-Renew Europe. Il-passat dejjem huwa delikat ħafna. Però rridu nagħtu każ il-passat. Jekk ħarsu lejn il-kodba tal-istorja, naraw li kien hemm ktieb tal-istorja fl-Awstrija fil-1970 illi kien jgħid li l-Awstrija kienet l-ewwel vittma tar-raj. Dan jiġri jekk ma taris lejn il-passat jekk ma jkollokx il-kuraġġ illi tindirizza l-passat. Fil-fatt hemm ħafna illi jipparteċipaw fil-mizinformazzjoni illi jawġu l-fatti storiċi jew ma jafux l-istorja jew inkella jirrifjutaw li jaċċettaw dawn il-provi. It-tieni każ huwa għar mill-ewwel każ, nista' nifhem li xi persuni jistgħu jkunu stupidi, però it-tieni każ huwa inaċċettabbli. X'nistgħu nagħmlu qoddim dawk li jirrifjutaw il-fatti. Hemm ħaġa waħda biss li nistgħu nagħmlu. M'għandix effett immedjat, però dawk illi ħarbu, dawk illi kienu xhieda tal-passat, xi ħut għadhom magħna irridu niftakruhom. l-istati federali l-iktar antiki tal-Ġermanja iffaċċaw il-passat. Ma provawx jattu l-affarijiet fil-kodba tal-istejjer fix xandir, però jekk tħares lejn l-vant tal-Ġermanja tara li dan ma kienx il-każ. Naħseb illi ma kienx biżejjed eh, sforza biex nitalmu l-istorja tal-passat. Grazzi ħafna il-kellima li miss fisem il-ħodor l-Onorevoli Butikoffer. Grazzi ħafna, Signor President. Kummissarju Jurova, nixtieq nirringrazzjak li qed tipproteġi lill Polonja f'din diskussjoni pubblika reċentament qed naraw dejjem iktar dibattiti storiċi u mhux dejjem ikun faċli nindirizzaw dawn is-suġġetti. Mhux l-irwol tagħna u r-responsabilità tagħna illi naħfru il-fatti tal-passat Kulħadd jaf x'inhuma l-fatti tal-passat, irridu niddefendu l-fatti hekk kif nafuhom. U dan japplika għall-aggressjoni ta' sovjetiċi, għad-batija ta' sovjetiċi, għal-rwol ta' paċi, u anzi r-rwol fit-tieni gwerra dinija. U meta naraw illi parti saret il-parti ta' aggressjoni irridu nitkellmu dwarha wkoll. Però dawn il-konverzazzjonijiet rari jkunu biss dwar il-passat, it-tort storiku ikun spiss l-ewwel pass sabiex jiġi tiġi identifikata mira għal iktar aggressjoni. L-Ewropa għandha toqgħod attenta. Grazzi sur Betty Cooper. Issa nisimaw minnant eh, Alessandro Panza eh, minn ID. Grazzi President. Kien hemm ħafna distorsjonijiet storiċi fl-Ewropa fuq it-tieni gwerra dinjija u ma nistawx pereżempju nitkellmu ma nitkellmux fuq ir-reżistenza fl-Italja jiena mhux ta' nitkellem kontra reżistenza fl-Italja, aħna ma ridux eh, nitkellmu kontra tagħhom, però nixtieq nippreċiża xi ċerti affarijiet. Fl-Italja ma kienx hemm grupp wieħed eh, ta' partiġani kontra l-faxisti, imma kien hemm gruppi komunisti, soċjalisti, kattoliċi, konservativi u repubblikani. U minkejja da f'pajjiżi hemm l-istorja hija distorta e, u jider illi parti biss minn dawn in-nies kienet qed jiġġieldu kontra l faxiżmu e, Anki assoċjazzjonijiet finanzjati mill-flus pubbliċi flok ma jispjegaw l-istorja huma kull ma jistaw kull meta jistaw jitkellmu kontra il-xelluk. il, il, il, il, il, il, ħafna minn dawn id-delitti ġew imwetqa eh, eh, minn miż-żewġ naħat eh, Pero dawk tal-fasċisti u hija ħaġa tajba li nitkellmu kontra tagħhom, però il-krimini, ir-reati eh, ta, dawk li eh, kienu minna l-oħra, eh, le ma nitkellmux fuqhom. 600 mara pereżempju li ġew stuprati u maqtula sempliċement għax kienu ħbib tal-fasċisti, me illum però nistgħu nkantaw bella ċaw anki kif għamel ċertu kommissarji f'din l-awla meta nafu illi Bella ċaw ma kienx innu ta' dawk li kienu kontra l-fasċistnu fasċisti. E, jiena nala billi namel kwotazzjoni ta' ġurnalista importanti. Kulħadd jaf pero ħadd ma jitkellem fuq ma' jibza illi nis jgħidu illi huwa uh, e, faxista. Dana kien Gian Piero Panza. Grazie ħafna. Nixtieq infakkarkom dwar it-tul tal-diskorsi ta tagħkom. Normalment f'dawn id-dibattiti ma natux blue cards u lanqas catch the eye. Mhux meħabba suġġett, però għax huwa eh, it-tip dan it-tip ta' dibattitu. Issa l-Honorable Fotiga għall-ICR. Kollegi, jiena nirringrazzja minn qalbi lilkom il-koll talli adottajtu r-riżoluzzjoni ta' settembru dwar il-memorja komuni veri bilanċata ħafna u fatwali ħafna. Iż-żewġ naħat kemm Stalin u kemm Hitler użaw gideb sabiex eh, igidbu l-vitmi tagħhom. Wara l-Holocaust, Hitler akkuża l-lut illi kienu bdew it-tieni gwerra dinjija. Xhur wara illi wettaq ir-rejati tal-gwerra fuq il-Pollakki Stalin informa lil ġenerali Ċikarsi u Stanners illi dawn kienu ħarbu dawn il-Pollakki u wara waqt in-negozjati ta' tmim ta' tini gwerra dinjija f'Potsdam kien hemm rijat ieħor ta' gwerra kontra il-Pollakki u l-Litwani. Dik li tissejjaħ Augustov Roundup il-President Putin juża l-istess metodi sabiex igiddeb il-Polonja u pajjiżi oħra. Juża eżatt l-istess metodi bħal Stalin u Hitler, bħalma ġara fit-trattat ta' bejniethom. Jigglorifika l-attività ta' Stalin sabiex inkomplu mal-politika attwali rridu nitkellmu dwar dan ukoll. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Fotiga. Fisem il-gwe l-Onorevoli Koneċna. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi distinti, it-tieni gwerra dinija kienet l-ikbar falliment tal-bniedem l-iskambju ta' New York falla u ħafna nies spiċċaw fil-faqar. fil-fasċizmu, nazizmu fl-Ewropa kienu qegħdin jiċċelebraw id-dittaturi tagħhom. Iċ-Ċekoslovakkja kienet traduta mill-allejati eh, f'Munich. Iċ-Ċekoslovakkja ġiet mibjuwa. Il-kastik kien Auschwitz Kien hemm miljuni ta', ta imwiet fuq dan il-kontinent devastat. Ejja ma nerġax nikdbu l-istorja, ejja nirrispettaw lil dawk li tilfu ħajjithom. Irridu nibqgħu ngħidu l-kriminali kienu kriminali u l-liberaturi kienu liberaturi. Grazzi ħafna lis sinjura Koneċna. L-Onorevoli Nikolaw Alavanos mill-membri indipendenti. nifmu l-ansjetà tagħkom għaliex id-deċiżjonijiet antikomunisti mill-Unjoni Ewropea it-tawix tal-istorja, il-provokazzjoni li inqabblu l komuniżmu mal-faxxiżmu u l-miljuni ta' programmi sabiex nerġgħu nedukaw l żaza ma ippermettilkomx li terġgħu tikdbu l-istorja. Qed tiġildu kontra l-komunisti. Għandna dir riżoluzzjoni li tresqet f'Settembru L-antikomuniżmu huwa fid-DNA tal-Ewropa, r riżultati ta' din il-politika hija ċara, in-nies jafu x'qed jiġri. Il-gruppi faxxisti reġgħu għamu fuq tagħhom hemm tentattivi sabiex nawġu l-memorja storika fl-Ewropa. Il-Partiti Komunisti qed jitwaqfu mill jieħdu sem fl elezzjoni però intom mhux se jirnexxielkom anki jekk tippruvaw il-verità dejjem toħroġ din is-sena qed infakru il-75 sena wara tmiem tat-tieni gwerra tat dinija. il-futur mhux kompatibbli mal-kapitalizmu u l-faqar, is-soċjaliżmu għal-futur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Nikolaw Alavanos. L-Onorevoli Ħaliċki. Jiena Pollak. Wieħed minn dawk illi ħadu inizjattiva għal dan id-dibattitu u nirringrazzja lill parlament u l-gruppi politiċi kollha solidarjetà għaliex aħna fil-fatt għandna bżonn din is-solidarjetà. Nixtieq nirringrazzja lill kunsill Ewropew u nirringrazzja lill kummissarju għallil din l-istqarrija ċara u speċifika għaliex irridu ninaqdu meta l-istorja tiġi falsifikata. Aħna ma naqblux ma dan, però din dan id-dibattitu mhix biss dwar il-passat, però dwar l-Unjoni Ewropea, dwar is-sigurtà tagħna x'dawk il-politiċi illi jridu jaċċettaw ir-reġimi totalitarji huma nfushom jixtiequ li jkun hemm dawn ir-reġimi, jridu jibnu dawn ir-reġimi u jridu jużaw il-poter tagħhom għad detriment ta' miljuni ta' ċittadini tal-Ewropa. Politiku illi jinsa l-passat u japprova t totalitarjaniżmu ma jistax jissejjaħ Ewropew, irridu ninaqdu flimkien u nuru solidarjetà. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Miller għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. 30 sena ilu meta l-Assembleja tal- l-Unjoni Sovjetika kkundannat il-patt ta' bejn Hitler u Stalin illi kien rabta bejn iż-żewġ nazzjoni, sibna li dan il-kapitlu kien ingħalaq, però qed naraw li dawn il-kwistjonijiet qed jerġgħu iqumu. Hemm tentattiv sabiex l-istorja tinbidel il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi m'għadix titpoġġa f'dubju il-Pollakki iġġieldu l-Ġermaniżi mhux ikkollaboraw magħhom kien hemm moviment ta' riżistenza huma wkoll ħallsu prezz qares hemm allegazzjonijiet illi l kampijiet nazisti ibnew fil-Polonja minħabba l-klima favorevoli, dan mhux aċċettabbli. L-aktar fatt aċċettabbli għat-tielet kien illi fil-Polonja kien hemm l-ikbar komunità ludija. Dawn huma tentattivi sabiex niffalsifikaw l-istorja u dawn għandhom jiġu kkundannati. Grazzi ħafna li sur Miller il-kellim li jmiss. Il-Viċi President Nikola Bir, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi, bħala Viċi President jiena responsabbli għad-dar tal-istorja Ewropea. Dawn il-postijiet qed isiru dejjem iktar importanti fi żmien meta l-istorja mhux biss qed tintesa' iżda wkoll tiġi mawġa. Dawn l-affarijiet ma jsurix biss fuq l-internet għalhekk nixtieq niġbed l-attenzjoni li hija l-qalbi ħafna. It-tawix tal-istorja tal-lud waslet għal dak li ġara għall-lud fit-tieni gwerra dinija, però dawn it-tawiċ għadu jiġri sal-lum għatem teoriji ta' kospirazzjoni li għadhom għaddejjin illum kien hemm ukoll kampanja għal eh, bojkott tal prodotti ludin. L-istorja ta' l-Izrael ukoll tiġi mawġa. Rajna wkoll votazzjoni mhux eżatt, eh, anzi votazzjoni arbitrarja fil-Nazzjonijiet Magħquda il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jisqu għall-implementazzjoni fuq il-kodiċi ta' kondotta kontra wkoll il-diskors ta' mibeda. Grazzi. Grazzi kollega Ber, il-kellim li miss huwa surfest tal-minuta. Grazzi. Jekk wieħed jaf l-istorja jaf li dak li għal Putin fuq l-istorja huwa fals. Pero dan huwa dibattitu illi suppost namlu hawnhekk, dan huwa dibattitu għall istoriċi mhux għall politiċi. Aħna nisimgħu minant il-ħodor u minant il-xelluk jena inħares madwari u nara illi ħafna minnkom mumiex għaw biex jitkellmu fuq l-istorja. Għandkom suppost edin tfasslu l-futur u mux titkellmu fuq il-passat. Mannix nirreagġixxu għal kull stqarrija ta' Putin memx għalfejn nid-dibattu fuq fil-Parlament Ewropew. Nifem il-grupp ta' deputati Polakki. Eh, irrabjati, però dan mhux l-aħjar forum il-forum tajjeb biex niddiskutu fuq dawn il-kwestjonijiet. Dak isur fekst, issa il-kellim li mis huwa daċim mill barde Komissarju, President, jiena storiku u sen kompli dan il-dibattitu bi pjaċir. F'Ottubru ta' sena li għaddit, il-Kremlin tkellem fuq il-liberazzjoni ta' Riga, pero din hija data im inventata għax l-eżerċitu reġa okkupa l-Latvja. Anki il-patt ta' Stalin u Hitler ħadd ma jitkellem fuqhom u l-ewwel xhur tal-gwerra meta Stalin u Hitler kienu alleati u kellhom uh, deportazzjoni massiva u flok ma jarfu li E, e, l-Unjoni Sovjetika kienet korresponsabli kelmu fuq affarijiet differenti. Irridu niftakru kollegi li l-istorja hija oġġettiva u rridu npoġġu fuq qudiem il-memorja ta' dawk li mitu u mhux il-glorifikazzjoni ta' dawk li għamlu l-gwerra. Grazzi, Signora Melbarde. Kellim li miss u Demirel. Grazzi, President. Għat iktar il-fasċizmu ma jwassar għal-gwerra. Aħna fi naturalment marbutin minn da, però l-fasċisti u razzisti li edin jeddu il-ħajja u li huma ħatja ta' diskorsi ta' ta' mibeda għadhom hawnhekk. L-istorja tal-umanità tal-limna imma il-faxxiżmu wasal għal ħafna devastazzjoni u għal brutalità tal-gwerra u rridu namlu uh, rezistenza kontra l-faxxiżmu għal din ir-raġuni. Il-maġġoranza f'din il-awla f'Settembru ħasbu illi setaw jagħmlu Hitler l-Unjoni Sovjeta u Putin fuq l-istess livell però jagħmlu hekk ikunu qegħdin jiġħdu kwalunkwe alternattiva għal kapitalizmu ifisser illi intkom ma tallimtu xejn mill-istorja. U intkom kull ma qegħdin tagħmlu qegħdin terrepetu l-istess balji. L-eżerċitu aħmar iġilet tajjeb u ħarġna mill-lar zminijiet eh, tal-istorja, nishtiq niċċelebra l dawk kolla illi ġildu fir rezistenza u dawk l-alleati kollha li għamlu illum possibbli u l-futur tagħna possibbli. Grazzi. Irrispettaw il-ħin għax għaw ħafna nies li jixtiequ jitkellmu il-kellim li miss jismu u Komin Oliveres għal-minuta nofs. Grazzi, President. Il-proġett Ewropew bera beda wara t-tieni gwerra dinjija u aħna ereditajna responsabilità li nkomplu niżviluppaw u demokraziji liberali rebħu fuq reġimi totalitari wara t-tieni gwerra dinjija. It-telfa tan-naziżmu tal-faxxiżmu waslu għal proġett Ewropew. Ma nistawx nimmaġinaw il-proġett Ewropew mingħajr il-stat ta' dritti dritti tal-bnidem. Pero l-Ispanja ma bniċ id-demokrazija tagħha fuq il e- fuq Franco li miet. Il-problemi ta' Spanja għadhom fostna it-transizjoni għal demokrazija fi Spanja ma kienieċ daqshekk ċara bħall-Italja u fil-Ġermanja jew fil-Portugal. fil fil ġermanja jew fil portugal dawn huma demokraziji stabiliti l-lum għalix għamlu għamlu bidu ġdid mill-reġimi totalitari. Irridu nifmu illi kienem attualment eh, kienem deriva lejn l-autoritarizmu. U nist, eh, eh, hemm ħafna id-drittijiet fundamentali tal-bnedmin mumiex edin jiġu rispettati u dan huwa perikolus ħafna. Grazzi Sur Komin, Sur Gonzalez Espons. Il-kellim nitkellem qabli ġi ikkondanat mill mill-imħalfin fil-Ispanja tal-li ħaflus pubbliċi u għandu dritt jitkellem hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Qed jgħid li l-Ispanja hija awtoritarja għax l-imħalfin qegħdin kontra tiegħu. U inti titkellem hawnhekk din hemm possibbli. Llum qed niċċelebraw 75 sena minn ħafna affarijiet u dawn jinkludu anki t-tieni gwerra dinjija, Tini dima ma spiċċaċ fil-45, dina spiċċat meta waqal ħajta Berlin meta l-armata ħamra eh, eh, batnija l-barra minn pajizi tal-vant, meta aħna eh, rbaħna il-fasċizmu, nazjonalizmu u l-komunizmu. Grazzi, Sturgan sa' respons, essa nisimaw minant Brando Benifej. Sul, fuq il suġġett tal-memoria F'dan il-mandat il-Parlament Ewropew ma tax prova tajba tiegħu nnifsu. Settembru kontra l-grupp tiegħi eh, iddeċidew jwaslu għal vot riżoluzzjoni li iċ ċittadini tagħna rawa bħala mhux kondanna ta' totalitarizmu imma tal-fatt illi in-naziżmu eh, kienet ħaġa eh, valida u ugwali għas soċjal komunisti. Test ġi konfus u ħafna sfem, ħafna eh, eh, ħassuhom offiżi u nidispjaċini jom Issa, inħallu l-istoria għall-istoriċi, rridu għanna nibnu fuq suġġetti li ġabu il-Parlament Ewropew fl-imkien. Fil-Ottubru tas sena li għaddit tlabna l-Istati membri illi il organizzazzjoniet neofasċisti u neonazisti eh, jiġu kondannati u projbiti Jiena nixtieq najt illi eh, lil l-kollega Pansa illi Bella ċaw hija kanzunetta ta' rezistenza, anki jekk huwa jgħid li ma jiex. Nista' ngħidha bl-Ingliż din il-ħaġa. Inti tkellimt tant marġel illi l-interpreti ma siddewx isegwuk għal għal darbostanti darboħra tkellimt għax iktar bil-mod, qalet il-President. Issa nistemaw minnant is-Sinjura Simeċka. Jina ħan niprofa nitkellem bil-mod, bil pero bislovak. Kollegi, Il-tentativi ta' Russja biex nerġu jikbu l-istoria miex ħaġa ġdida, sfortunatament din hija ħaġa komuni eh, fil-propaganda, mhux biss fil-bejn Hitler u Stalin imma anki fl-1968. L-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ma jistawx eh, joqogħdu kwieti f'dan it-tentativ ta' Putin. Il-kooperazzjoni ċiniku bejn żewġ reġimi wassal fil-fat għal ħafna vittmi u sempliciment billi niftakru dawn il vittmi aħna rridu nibqaw fuq il-naħa ta' tajbin u rridu nżommu l-proġett l-Unjoni Ewropea għandha hija rispostas Eh, storika pozittiva jekk nippermettu li l-propaganda ta' Putin tiddubita il-proġett tagħna komuni dana ukun il-tmim tal-proġett tagħna. Grazzi. Grazzi. Sur Simeċka. Issa Angelo Ciocca għal minuta tajjeb. Ma nistawx naċċettaw li jkun hemm distorsjonijiet fl-istorja, imma anki distorsjonijiet tal prezent u n-nies jistaqsu din l-Ewropa li tqum ħafna flus biex inbidlet mit-tieni gwerra dinjija għal ġranet tal-lum fl-2020. U sfortunatament ir-risposta e, hija li ma tbiddel xejn. Fl-ewwel gwerra, fit-tieni gwerra dinjija, e, kien hemm il-gwerer bil-missili bil-tankijiet u kien hemm anki konflitt bejn l-istati membri Ewropej. U issa fl-2020 hemm il-gwerer ekonomiċi u kommerċali u konflitti bejn l-istati Ewropej. E, hemm konflitti kontinwi e, bħalma kien hemm qabel. E, narawhom dawn anki fi xenarju tal-Libja, il-pożizzjoni tal-Italja minnaħa waħda, minnaħa l-oħra mill-pożizzjoni ta' Franza, l-Ewropa inesistenti, li tħares lem. Uh, mill-Libja. Jekk nevitaw il-Libja u miex it-tajba konflitt fuq it tiketjar tal-ikel anki fuq u issa fl axar wasal anki il-President Sassoli illi wasal sejneħi il-, il il-konflitti u jneħi anki il bandirizar tal pajzi tal-Europa mill-bankijiet tal-Parlament. Jiena nishtiq infakkar e, illi hawnhekk qed iħallas il-popli Ewropej u l-pajjiżi tal-Europa. Il-President kienet qed tipprova tinterrompi il-kellim. Issa, is-sur e, Butikhofer. Signora President, jien għandi point of order u ammessibli minn punto di vista par parlamentari illi ikun hemm kellim li jgħid li bejn illum u tini gwerra dinjija ma tbiddel Uh, Forsi nistgħu ngħidu li huwa miġnun. no niin siis eh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä sinistra. F'dan id debattitu ma nistawx naċċettaw blue cards. Allora dana kien point of order jew blue card? Sfortunatament niqfuaw fuq dan u issa nkomplu fuq il-lista tal-kellima u nisimgħu minant Isabella Helena Kloċ għal-minuta. Grazzi, President, Kommissarju il-tentativi reċenti biex nerġaw nikbu l-istorja ta' tini gwerra dinjija minnaħa ta' Sur Putin miex sorpriza għalina. Pero rridu noqogħdu attenti. il fl flimkien ma' pajjiżi oħrajn tal europa ċentrali hija eh, tixet u hija wkoll fl-istess ħin vittma ta' żewġ totalitarizmi illi waslu għal ħsara kbira u miljuni ta' vittmi u għalhekk irridu nkompru nfakru il-ħbib tagħna fl-Ewropa illi l-Unjoni Ewropea ta' paċi hija possibbli biss grazzi għal dawk il-pajjiżi illi ġew liberati mill-żewġ totalitarizmi. U kwalunkwe flert ma' dawn l-ideoloġiji tista' twassal għal konsegwenzi gravi ħafna. Min kollu kuntat mal-President Putin jistaw jiftakruh, iridu jiftakruh da. Rapproxman huwa possibbli biss jekk iż-żewġ partiti ikunu eh, fuq l-istess valuri inkella ma nistawx aħna nibnu relazzjonijiet neutrali fuq l-istorja politika li ġit eh, operata mill-President ta' Russja. Sandra Pereira. Grazzi. L-istrateġiji tajba tal-lemin hija e-, ċara u ma qed jippruvaw jitkellmu fuq l-antikomunizmu biex jerġgħu jitbu l-istorja u joħorġu bidejat reazzjonari u falsifikazzjonijiet, però l-istorja mhux hekk tiktiba, l-verità ma tistax tinbidel anki jekk jekk ikollok il-appoċ finanzjarju bħalma kien hemm il-kapitalisti fil-Ġermanja jew il-kapitalisti li waslu għattini gwerra dinjija il nies li kellhom rol fuq dan irdu jiftakru illi kien hemm rol importanti anki mill-Unjoni Sovjetika kella eh, spiża kbira f'termini ekonomiċi umani. Eh, jekk l-Unjoni Ewropea qed tipprova timxi lura fiċ-ċiviltà tagħna tkun qed timmina anki id-drittijiet eh, demokratiċi u tal-xogħol tan-nies irridu aħna eh, inqumu kontra l-emin u l fasċisti Grazie. Grazie. Signora Pereira. Issa Kobilju sal-minuta. President, aħna l-istorja tana nafuħa. u anki il-partijiet tal-istorja li ġab Stalin. Aħna konna sorprizi minn dak li qal Putin. Pratikament attakk ta' propaganda l attak li l polonia eh, kienet tort taħħa. Hawnhekk qegħdin niproteġu il polonia Jiena nixtieq ngħidlu l sur Pulin m'intix se jirnexxilek taqsam l-Ewropa fuq din il-kwestjoni. Aħna favur l-Ewropa, għax l-Ewropa eh, tamilna liberi. L-istorja tal-elezzjoni eh, tal-istorja hija sempliċi. Eh, dejjem terbaħ il-verità u se terbaħ ukoll fir-Russja għall-inqas nittama. Grazzi, Sur Kubelius. Issa, e il-kellim li missu għa Massimiliano Smeriglio għal-minuta. Grazzi, President. E tieni gwerra dinjija eh, bdiet mill-Nazjonal Socialisti u li biex jiffondaw eh, fl-Europa eh, antisemitizmu biex ikunem kontra reliġjonijiet li għal-jom ħossu li huma edewa. U flimkien rebħu u huma rebħu kontra il-xitan nazist. Miex ħaġa tajba li nibnu uh, similitudini bejn stejjer bejn storja differenti u namlu kalkoli politika. Ridu biex nitalmu mill-istorja jfisser li irridu nifmu li muma l-elementi li jiddeġeneraw, dak li wassal għaxoa, irridu għom fil-preżent, is-sens komun illum huwa eh, eh, illi qed jiġi eh, qed jintela mill-ideat tal-lemin, hemm dibattitu hemm faxiżmu ġdid, irridu Eh, niftakru fid-dibattitu tagħna dawk il-miljuni ta' persuni li ġew torturati u maqtula f'Auschwitz għax eh, din hija il-neċessità storika tal-Unjoni Ewropea kontra n-nazzizmu u l-faxxiżmu illi huma effettivament il-valuri negativi eh, tal-Ewropa. Issa nisimgħu minant Christian Ginea. Grazzi, President. Se nitkellem bir-Rumen Jena Rumen u l-pajis tijaj bata ħafna mhux biss mill fasċizmu manki mill-komuniżmu u permattuli illi ma neringrazzjas l-eżerċitu aħmar kif għal kollega jiena ma nishtiqx neringrazzjom l-eżerċitu aħmar għamel invażjoni tal-Ewropa u qatel ħafna nies fil-Europa fil-Rumanija. Grazzi. Dan il-Parlament għadda riżoluzzjoni jajt illi l-pat Ribbentrop-Molotov kien ħaġa li beda it-tini gwerra dinjija u għaveru da parti mir romanija ġit eh, invaza fl-istess ħin però mill-armata ħamra. Kienet kien żminijiet ħżina u irridu nħalluha waraja. Il-Ġermanja eh, eh, daret lura minn dan reġim nazi, però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 il-maġġoranza ta' palissa tal dan il-parlament hija kontra r-Russja u tipprova tattakka r-Russja b'kull mod tixtieq ukoll terġa' tikteb l-istorja ta' tieni gwerra dinjija anki ġifieri bil u kwota tieni gwerra dinjija bdiet bħala konsekwenza immedjata tal patt ta' e, bejn Russja u l-Ġermanja ta' non-aggression Umbat ġifiri l-Unjoni Sovjetika għamlet ħafna reatina tal-in l-vitmi tal-komunismu raddejtu l-om ħajr. Imma il-kawza ta' tini gwerra dinija nafu x'kienet il-kawza ta' jiena mhux se naċċetta li inawġu l-istorja din l-istorja stess ma tkunx tista' inti timmanipula. Grazzi. Grazie, Sur Le Breton. Issa nisema menant Angel Ġambatski. Grazie, President. Il-Polonia ġiet okkupata minn forzi ostili u ġiet maqsuma. Il-patriotti polakki iġġieldu biex jiddefendu l-indipendenza polakka u ta' min wieħed ifaħħarhom għal dan. Meta qed nitkellmu fuq il-tmim konkluż tmiem ta' tini gwerra dinjija ma nistawx nisktu fuq ir-reati tal-reġim bolxeviku, ridu niftakruhom dawn l-affarijiet. Kien hemm vapur bulgaru li kien jismu Troma kellu iktar minn 50 lut bulgari u ġi meqrut u il-reġim ta' Tito bolxeviku għal darboħra taħt il-bandiera komunista perseguita u għatel tant Bulgari fil macedonia Ħasra. Kietus jam Ġambarski. Grazzi, ħafna su ġambarski issa. Sur Kisiljurek, għal-minuta. Eżis kollegi, Jekk lan tagħna huwa li nitalmu mill passat l-ewwel ħaġa li għandna niftakruha hija li nazzjonalità tista' u l-faxxiżmu jfissru l-gwerra Adolf Hitler perswada il-permess ta' dawn il-lodot ideoloġiċi Eric Hobsbawm, storiku magħruf sew, jgħid li r raġunijiet reali għat-tieni gwerra dinjija huma żewġ ma żewġ tikliem Adolfo Hitler. Sfortunatament, min jirreferi għall affarijiet oħra bħala raġuni ewlenija ta' din gwerra u li l-biċċa kbira ta' nazzjonali nazzjonijiet kienu daħlu fil- fil- fil eh, biex ikalmaw in-nies illi tawweċ l-istorja biex għanna nitalmu mill-izbalji tagħna nħarsu eh, Eh, mod kritiku lejn l-istorja tagħna u niġġieldu kontra l-antisemitiżmu il-bini ta' identità komuni Ewropea m'għandix tkun bażata fuq l-adulazzjoni ta' kwalunkwe tip m'għandniex niddinamonizzaw l-oħrajn biex biex nibnu l-identità tagħna. Irridu niġġieldu kontra n-nazzjonaliżmu u rridu nkunu konxi fil-gwad tal-izbalji tagħna stess. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kizljurek. Issa kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Sikorski għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Fuq ix-xelluk estrem kif ukoll fuq il-lemin estrem, dawk li tkellmu juru li dan dibattitu huwa importanti ħafna. Jiena ninsab sorpriż illi l-President Putin biddel fehmtu għax meta faħħar il-Polonja ma tkellem xejn minn dak kollu. Speċjalment meta faħħar il-priġunieri il Pollakki li nqatlu ma qal xejn minn dak kollu. U Hitler ukoll kien ħaseb li l-Polonja kienet bdiet il-gwerra U bekk nitlob lill-President Putin verament jixtieq jitkellem vuċi mal-ċanzelier ta' qabel uh, idea ħażina din. Grazzi ħafna Sur Sikorski. Issa l-Onorevli Olekos, għal-minuta. Grazzi ħafna. Jiena Litwan, Nġmi Xelluk, jiena twilit f'kamp. Jiena neħu pjaċir meta nisma illi xellu kull min it-nej jgħidu li huma jaħsbu dwar il-firgwad tal-reati tal-persuni li jinżammu taħt arrest fil-Litwanja xi 200,000 eh, kompatrioti kienu sagrifikati anke qabel ma daħlu fil-pajjiż in-Nazis. In Eh, eluf ta' pajjiżi diġà kienu ġew deportati u mbagħad wara eh, mijiet ta' eluf ta' individwi ġew deportati u nqatlu wkoll. Jekk irridu nibnu Ewropa li hija demokratika, irridu nitkellmu dwar l-affarijiet eh, bl-ikbar onestà u bil-miftuħ milli jiteraw l-ignoranza f'dan il-parlament u dmiri li n-informa kom li tistaw tikkontribuxu għal Europa libera u koll. L-orrevli jab, issa, grazie ħafna. Jina se nitkellem bil latvijan Ovvjament għanna tentazzjonijiet minnaħat tal-propaganda tal-Russi propaganda iddisinjata biex eh, jawġu l-istorja din hija l-istrateġija fl-istati tal-Baltiċi. Dan din propaganda hija tal-twerwir għandek il-patt tal-Molotov li u l-leġitimità tiegħu li huwa dubjus għanna niddefendu ruħna minn eh, demonji bħal dawn u għalek l-Unjoni Ewropea twaqfet u f'xi stati membri nisimgħu illi għanna populisti awtoritarji illi qed jappoġġaw dan it-tip ta' dibattitu. U ma nistawx nippermettu dawn l-autokrati illi jisfruttaw diverġenzi tal-Unjoni Ewropea. Irridu nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea, nitkellmu dwar d dritti tal-bniedem, tad-demokrazija, fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u għanna id-dar tal-istoria tal-Europa fil-Brussels ta' tanna mux bizzer. Grazzi ħafna Sir jabs. Issa l-onrevli Hikarajnan għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-komunizmu, il-nazizmu, l-islamizmu, kolla l-istess religjon daw. Imdemmin kolla. Rridu nitalmu fl-Ewropa eh, biex ma nippermettux li dawna jitlu fil-poter. Iżda, meta naħseb dwar il-gwerra tal-Winter eh, eh, War, li il-gwerra tal-xitwa li Finlandja iġġildet waħda ehm, kontra l-armata l-ħamra tal-maħbuba mill-Mixelluk, dan għandu xaqsam firgwa tal-influenza ta' Stalin u ta' Hitler. Dana eh, ma ħadimx għax il-Finlandja rreżista